votaw essa fuq il-votazzjoniet, il-nominazzjoni e tal-ħatra e, tal-orti tal-auditori. Sur Xoltes? Grazie, President. Kollegi, il-Komitat Kokobu u rakomanda il-ħatra ta' Bettina Michelle Jacobsen bħala membru tal-Qorti tal-Awdituri u fil-laqat ta' 17 ta' ġunju il-karriera ta' Jakobsen u il-background professjonali bħala awdutriċi fid-Danimarka mill-2005 u maċellenti. Juru kompetenza teknika, impenni professjonali u indipendenza sħiħa. Dawn huma kwalitajiet illi għandhom ikunu l-istandard għal nis li ġu maħtura. E Bettina Jakobsen hija anki l-ħames persuna ta' sess femminili fil-komitat fil-qorti. L-istati membri jridu jagħmlu sforzi anki biex jilħu ektar bilanċ ta' sessi f'din l-istituzzjoni. Hija e l impenn tagħha għal kooperazzjoni anki mal-Parlament mod ġenerali u mal-Orti tal-Awdituri u dan il-kooperazzjoni għandu jkun ibbażat bil-rispett reċiproku fu il-ġestjoni ta' nefqa tal-Unjoni Ewropea. Jiena nappoġġa l inizjativa e, illi ikollna minn parlament iktar kontroll fuq il-persuni li jiġu nominati u importanti illi nżidu il-performance tal-orti tal audituri bħala auditur ġenerali e eh, precedenti jiena personalment u anki għal rispetta signora Jacobson u bil-rapport bil-appoċ li uża anki il-komitat tal-kontroll tal-budget eh, jiena nistiden il-kollegi eh, kollha li votaw eh, affermativament favur il signora Jakobsen bħala persuna tal-Danizi, tal-Istat Daniz. Dan huwa vot wieħed biss nominali, l-votazzjoni mal Il-ħatra hija approvata. Issa ngħaddu għal rapport ta' Sur fuq l-eżerċizzju ta' drittijiet tal-Unjoni skont ir-regoli internazzjonali tal-kummerċ. Il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Għaddiet. il-rapport ta' Mastalka Stalka għal protezzjoni kontra il-prezzijiet inġurjużi ta' bastimenti. Vot singolu, vot nominali, vot votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa naddu għal-rapport ta' Sur Ferreira, opportunità sajt fil-miet tal-Unjoni Ewropea għal bastimenti ta' sajt li tajru l-bandira tal-Venezuela, il-barra mill-kosta tal-Gwiana Franċiża. Sur Ferreira tixtieq titkellem? Le. Le. Iva. Grazie ħafna, Signora President. Għal ħafna snin il-bastimenti li tajru bandiera tal-Venezuela kienu edin jistaddu fil-kosta tal-Gujana Franċiza għal beneficju reċipriku dan jisaħħaħ l-ekonomija fil-Gujana Franċiza u iktar opportunitajiet. Issa qed nippruvaw nagħtu qafas iktar xira għal din l-attività kieku ma kienux il-konflitti istituzzjonali illi għajjem il-Kunsill din il-kwistjoni stajna rsolvenja ħafna snin ilu. Issa li l-konflitti rsolvenjom qed nipproponu illi mill-aktar fis naprovaw din ir-rakkomandazzjoni għandna nirro ninnotaw anki l-Repubblika tal-Venezuela irrispettaw l-impegni kollha f'dan il- eh, li huma miktubin f'dan il l tekniki ta' sajt u regolamenti kollha li rigwardaw is-sajt li ġew approvati fil-Unjoni Ewropea. Għanna nalda stat nivvotaw favur. Grazie ħafna, mela naddu għal dan il-vot singolu votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa il rapporta signora Sinjura Guardia Zabal Rubjal abbozz ta' budget emendatorju numru 3 tal-2015 is surplus tal-2014, il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni marruqa. Adottat. Għaddit. Issa il-vot li mis u rapporta Guardia Zabal Rubjal uh, abbozz tal- uh, mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarietà tal-Unjoni Ewropea għal Rumanija, Bulgarija u Italja. Vot singolu, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Issa, il-nivutaw fuq il-rapport ta' Sur Moresan fuq il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarietà tal-Unjoni Ewropea arar fil rumanija fil-Bulgarija u fl-Italja. Vot singolu il-votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa. Il-proposta għaddit. Issa il-rapport ta' sur Koch il-ħol ta' sistema multimodjali integrata għal ħruġ ta' biljetti fl-Europa. Vot singolu. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għad il-proposta għaddit. għandi talba mill-buro skont il-regola 107 u design għall-estensjoni tal-uffiċċju tal-Kumitat tal-Deċiżjonijiet Fiskali illi se jiġi estis sa 30 ta' novembri għak mawx oġġezzjonijiet, mawx oġġezzjonijiet mela din it-talba tal-burot hija adottata. Essa naddu għal rapporti fuq il-budget ta' Signora Rubial. Dan fuq l-investimenti strateġiċi, vot wieħed eh, nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. U dan eh, din il-proposta adottata. Issa, eh, l-aħħar rapport ta' Rubial, reazzjoni għal pressjonijiet migratori, votazzjoni nominali, votazzjoni singola, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. il-proposta għaddit. Issa għanna il-rapport ta' Sur Nicholson, rieżami tal-implementazzjoni tal-pakket tal-ħalib. Iva, sinjura. Dinja kwestjoni għal kjarifika għalix u emenda, hija emenda importanti. Iridu nifmu eżattament xi tfisser. L-emenda 22 nixtiequ nkunu nafu jekk dan il-paragrafu jfissirx jew le illi aħna favur jew kontra il-kwota għal-ħalib jew le. Tistaw ek joġbok tiċċara għax dan se jkollu effett fuq il-vot ta' kulħadd. Grazzi. Mela issa ngħaddu għal votazzjoni fuq il-paragrafu 6 revizjoni ta' test favur kontra astenzjonijiet għaddit. Il-paragrafu 9 favur kontra astenzjonijiet namlu verifika et nevutaw fuq il-paragrafu numru 10. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Għal paragrafu 10, test oriġinali favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Paragrafu 15, test oriġinali favur. Kontra. Astenzjoniet. Paragrafu għadda. Paragrafu 22, test oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Dan, dan il-paragrafu maddix. Il-paragrafu 24, test oriġinali, favur kontra astenzjonijiet. Mux ċar, se kolna namlu verifika paragrafu 24, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa maddiċ. Il-paragrafu 26, test oriġinali, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Anki għaw se jkonna namlu verifika. Il-paragrafu 26, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 36, b'test oriġinali favur. Kontra. Astenzjoniet. Għadda. Il-paragrafu 47, b'test oriġinali favur. Kontra. Astenzjoniet. Għadda. Paragrafu 53, f'test oriġinali favur. Kontra. Astenzjoniet. Għadda. Paragrafu 54, test oriġinali favur. Kontra astenzjonijiet. Probabilment dana maddiex, plena se jkun namlu verifika elettronika fuq il-paragrafu 54, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni manuqa. Għadda. il-paragrafu 62, test oriġinali favur, kontra. Astenzjoniet, għadda. Paragrafu 66, favur, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda, paragrafu 68, test oriġinali, favur. Kontra. Astenzjoniet, għadda. Paragrafu 69, test oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda, paragrafu 70, test oriġinali fi żewġ sezzjonijiet, l-ewwel sezzjoni favur, kontra. Astenzjoniet, għaddit, it-tieni parti favur, kontra. Astenzjoniet, maddiċ. Il-paragrafu 62, test oriġinali favur, kontra. Astenzjoniet, għadda. Il-premessa J, test oriġinali, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Issa nivotaw fuq rezoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Il-votazzjoni, il-riżoluzzjoni għaddit. Issa naddu rapporta Sur Zara dil l impatt tal-politika ta' investimenti sull-inizjativi pubbliċi privati nivutaw. Signora President, jiena xtaqt najt illi minix zgur illi fimt għaliex aħna ma minix minuta ta' silenzju għal vitmi tal-attak f'Londra. Kien hemm żewġ persuni li talbuha u dana naħseb illi huwa suffiċenti biex nitolbu lill awla tqum grazzi miex kwestjoni ta' żmien jekk tixtiequ li konna minuta ta' silenzju nistgħu nagħmluha. E, Niproponi li nagħmluha issa, nagħmluha issa l-minuta ta' silenzju. Merci. Grazie. Essa inkomplu il-votazzjoni. Et nivotaw fu il-rapport ta' Zurzara dil. Em abbozz ta' rizoluzzjoni se nivotaw fu, Fu em emenda tal-gwe li se nibdew biha favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Issa il-paragrafu 9 test oriġinali favur qed nivutaw l-ewwel fuq l-ewwel sezzjoni għax għandna vot maqsum favur għall-ewwel sezzjoni kontra astensjonijiet għaddit it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet. Idir li li ma diċ, pero namlu verifika elettronika. It-tieni e parti tal-paragrafu 9, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddiet. Melissa, se votaw fuq il-rezoluzzjoni kolla kammi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Mela l issa il riżoluzzjoni għaddit. Issa il rapport ta' Surmelo il-frott u l-ħaxix mill-riforma tal-2007. Nivutaw l ewel fuq il-paragrafu 18 test oriġinali favur kontra astenzjonijiet għaddit. Il-paragrafu 59 test oriġinali favur kontra astenzjonijiet għadda il-paragrafu 6 test oriġinali favur kontra astenzjonijiet għadda. Issa nivotaw fuq il-mozzjoni e risoluzzjoni kolla kemmi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni issa maluqa u eh, bekk il-risoluzzjoni dotata. Grazie ħafna kollegi.